Process kollegi, mela il-minuti ta' din is-seduta jkunu disponibbli fil-sessjoni li mess għall-approvazzjoni jekk ma jkunx hemm iżjed suġġetti xi punti ġidu tqajmu nistgħu ngħaddu riżoluzzjoni l-entitajiet li huma msemmija fihom. Ringrazzjakom ta' ħidma tagħkom għar nofsinhar illum nittama jkollkom il-vjaġġi tajb Surdi għandek mistoqsija point of order. Iva. President.